pur ma'kom kollu. Grazzi. Vielen Dank, Herr Kollege Wirtz, für diese Information. Um Grazie ħafna, Sir Wirtz, li dik informazzjoni li sajtna. Għandaq stant issa miktar urġenza għal dan il-vot li ser nieħdu ma' ftit ieħor. Hemm 12 pożizzjoni komuni mill-Kunsill u kol il-ġustifikazzjoni u l-pozizjoni tal-Komissjoni Sartivenja. tivejnija. It-titli ser jiġu publikati fil-minuti tal-lum għanna periodu ta' tlet xhur li fih il-Parlament għandu jagħti l-opinjoni tiegħu u jibda għada fi 16 ta' Jannar 2009. Jien nixtieq ninfurmakom li is-sur Kapato u Senior Hajga Triple taw eh, dikjerazzjoni bil-miktub 86 fuq eh, il-broadcasting ta' RTN TV mit-ċina u dan irċiva ħafna firjem mill membri tal-Parlamentari Ewropej. Umbat dan ser nadduh lil jutesat bl-ismijiet